Cari colleghi. colleghi. L-ewwel net irid nawguralkom il-sena tajba. U 30 anniversarju tal-Premju Sakharov għanna dmir mhux biss niftakru imma wkoll li nħarsu ir-rebbieħa ta' dan il-premju huma s-simbolu ta' daw kollha illi jiġġieldu għad-drittijiet